individwi għal libertà reliġjuża fil-Pakistan u f'imkejjen oħra fil-dinja. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you, Commissioner. Now the debate on the item of Pakistan. Mela, nalqu il-punt fuq il-Pakistan, rċevejt seba mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet u ħanamlu votazzjoni wara l-intemmu żewġ dibattiti l-oħrajn li jmiss. Il-punt li jmiss fuq l-agenda dibattitu li jmiss huwa fuq il-Brażil huwa l-estradizzjoni ta' Cesare Battisti. Għanna seba awturi, sitt awturi għazijiet il-President tal-mozzjoni ta' rezoluzzjoni u l-ewwel nattil kelma l sinjura Bizzotto. Jekk joġbok. Nindirizz internazzjonali. Fil-liġi internazzjonali huwa refuġġat politiku dak li jgħid li qed ikun persegwitat mħabba l-etnija razza u l-twemmin tiegħu jew inkella jkun parti minn pajjiż tal-oriġni u mhux persegwitat politiku Cesare Battisti għaliex prova jaħrab minn l-Italja lejn Franza u qed ngħidu li huwa eh, ħati għal erba' qtil li nħeba wara l-pretesta l-ġlida politika biex jaħrab il-pjena. Huwa ta' mistħija u tħammir il-wiċ li l-Brazil qed jappoġġa persona bħal din u qatt ma nidem u qatt ma ġi mressa dem il-liġi. U għalhekk aħna nistennew li dan il-ħati jitressa dem il-liġi Għalhekk l-Unjoni Ewropea ma tistax tħalli l-Italja waħedha fl-istradizzjoni ta' Cesare Battisti. L-Ewropa tittuża l-odot kollha disponibbli sabiex bekk l-Italja jkollha il-Cesare Battisti f'idea biex tresqu qudiem il-liġi, anki jekk dan ifisser li waqfu l-ftehim ta' kooperazzjoni mal-Brażil. Grazzi. Signora Jetemaki. Tuomiovallan riippumattomuuden ja sen päätösten laillis... Grazie, President. L-indipendenza tal-kawzi u stata dritt huma valuri importanti u ewlenin tal-pajjiżi demokratiċi. Kulħadd għandu dritt għal proċess ġust. U d-deċiżjonijiet li ttieħdu minn rati indipendenti rridu jiġu rispettati. F'tal każ il-Qorti Suprema tal-Brażil ħadet deċiżjoni u għamleta possibbli li jkun hemm l-estradizzjoni ta' Cesare Battisti fl-Italja l-Italja ddeċidiet li titlob għall-estradizzjoni ta' Battisti u għalhekk il-liġijiet u regolamenti ġew rispettati. Il-Qorti ta' Drittijiet tal-Bniedem ma rridix titratta l-ilment minnaħa ta' Battisti u għalhekk dan ifisser li din il-kwistjoni ġiet titrattata darba l-dejjem. Issa l-awtoritajiet Brażiljani irridu jaġixxu, irridu jaġixxu b'tali mod li l-ġustizzja tiġi imħarsa u rispettata iridu jagħmlu l-estradizzjoni ta' Battisti u nittama lek li l-Servizz ta' Azzjoni Esterna tal-Unjoni Ewropea tagħmel kollu da kollu possibbli u fis-seta tagħha biex bekk l-istat ta' dritt jiġi rispettat. Grazzi. Now, Signor Romeva Irueda, for two minutes. Eh, L-Onorevoli Romeva Rueda, għazox minuti. Grazzi ħafna, President. Jien ma nistax naħbi fat li jena skomdu f'dan minħabba dan is-suġġett u din is-sitwazzjoni. Iva, din hija kwistjoni ewlenija iżda hija xi ħaġa li taffetwa l-Italja u l-Brażil u ma naħsibx li huwa suġġett li huwa speċifiku iżda fi ħafna oqsma, ħafna aspetti. Meta naraw il-titlu fuq l aġenda qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-mieda madwar id-dinja u rridu rispetta dan u jiena nesprimi l-solidarjetà tiegħi mal-vittmi ta' terrorizmu fimkejn kollha fid-dinja, anke f'dan il-każ nixtieq ngħid dan li ġej. Irrid ikon naħsib globali sabiex bekk naraw kif nistgħu naraw li nitrattaw din is-sitwazzjoni. Aħna nitrattaw din is-sitwazzjoni l-ħamis waru l-ofsenar u hija huwa każ subġudice u hija xi ħaġa li għandhom jiddeċidu l-qrati, għalhekk il-grupp diffiċ diffiċli jappoġġa din il-mozzjoni e rezoluzzjoni. u għalhekk aħna konsidrajna li nastienu. Mhux għax inħossu li din il-kwistjoni mhux importanti iżda mhux laqwa post jew lok li nitkellmuha. Grazzi issa signora Angelilli. Con questa risoluzione Din ir-riżoluzzjoni aħna tnappellaw lill istituzzjonijiet Ewropej sabiex bekk fil-twettiq tal-funzjonijiet diplomatiċi tagħhom ikunu jistgħu jaqdu rwol għal twaqqif ta' drittijiet ta' ġustizzja u legalità. Illum il-Parlament Ewropew b'vuċi waħdanija titlob lill karta tad drittijiet mhux tkun klim fieraħ, karti biss li ċittadini mhux biss ikunu konsumaturi tas suq komuni iżda sidin ta' drittijiet fundam fundamentali u li ma tistax tmur lilin minnhom u li ma tistax tinnegozjhom u għalhekk aħna kellna l-ġenituri tal-qattil Cesare Battisti għatel er ħafna nis ħaddiema maqtula ħafna t-ixrit tadem bla ebda eh, raġuni. U għalek kull sur kommissarju bil-qalb nitolbu li kullħat jagħmel il-parti tiegħu u nitlob lill kollegi f'dawn l-aħħar sekondi biex jiddedikaw minuta ta' silenzju għal memorja tal-vitmi. Grazzi. Senjor Sassoli, prego. Is-Sur Sassoli, jekk jozbok. Grazzi President, kollegi, illum edin hawn f'din il-Kamra sabiex nfakru kif il-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet demokratiċi jridu jħarsu u jkunu qrib il-familjari u l-vitmi tal-vitmi tat-terrorizmu u natu sens ta' ġustizzja li l-opinjoni pubblika Ewropea titlob minna. Fir-riżoluzzjoni li aħna proponejna u li votaw dwar dal-waqt nfakru li relazzjonijiet bejn il-Brażil u l-Unjoni Ewropea huma msejsa fuq ir-rikonoxximent reċiproku fuq ir-rispett tal-istat ta' dritt u fuq drittijiet fundamentali u għalhekk m'hemmx kwistjoni fir-rapport ta' biberija fir-relazzjoni ta' biberija mal-Brażil u għalhekk l-akkużat Cesare Battisti fl-Italja ġi kkużata l-erba til u minkejja li kien infittex kellu il-garanzija, il-garanziji legali fil-proċessi li kollha ġew mamula fil-prezenza tal-avukat defensur tiegħu li l-ġustizzja italjana għamlet il-proċess tagħha u l-livelli kollha ta' proċess intemmu u kondannaw bisħieħ lil Cesare Battisti għal dartejn għal ħabs tal-omor. Sur President Kummissarju, fi Franza u kol fejn rifugġa ruħu Cesare eh, Battisti fl-2004 diġa laqaw it-talba tal-Italja l-estradizzjoni u arfu il-reati tiegħu u l-kundanni tiegħu għaliex Cesare Battisti huwa kriminali u ritjinata fidejn il-liġi. L-imġiba kontradittorja tal-Brazil diffiċli tifema, anke minħabba l-fatt li l-awtoritajiet Brażiljani ma taħs l-status ta' rifugġat politiku li huwa waħda mill-klawżoli sabiex ikun hemm sospensjoni ta' ftehim bilaterali bil-Italja u Brażil fir-rigward l-estradizzjoni u għal daqstant deċiżjoni tal-Qorti Suprema ma, ma setax tinftijem mill-familjari tal-vitmi u mill-opinjoni pubbliku. Ehm, aħna Ewropa ta' ta' drittijiet, drittijiet ta' kulħadd u dritt tal-vitmi li jkunu jafu li l-ħatja ta' reati bħal dawn ikunu jistgħu jiskontaw il-pjena fil-ħabs fejn ħaqhom. Grazzi. Grazzi, President. Issa l-Onorevoli Czarneski. President, Sinjuri, jiena minix Taljan u mhux Brażiljan, jgħid il-kellim. Jiena ċittadin ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea u marriċ li l-Unjoni Ewropea tkun ma tkun simmetrika. Jiena nixtieq ma nishtiqx nara li d-drittijiet jingħataw bl-istess mod li l-qattil jew l-familjari ta' min qatel Din mhix aċċettabbli. Hija kwistjoni ta' prinċipji bażiċi umani u anki Ewropej. U jiena nemmen li f'dan il-każ bħala persuna li mhux daqshekk involut f'din il-kwistjoni, forsi nista' nressaq opinjoni oġġettiva u nista' ngħid biċ-ċar li hemm nuqqas ta' bilanċ hawnhekk. Il Min ħalla 16 u min jivotanna ma naħsibx li jista' jefimna u naħseb li sentenza tal-Qorti Suprema tal-Brażil ma tistax tinftijem u ma tistax tiġi aċċettata minn min ħares lejn dan il-każ fid-dettall. We hear the, representative. Issa fisem il-gruppi politiċi nibdow bil-PPE is-sur Mario Mauro. Jekk jożbok. Grazie, signor. Grazzi President, Kummissarju, Onorevoli Rueda, il-bira f'konferenza stampa eh, ta' tqanqil li kellna fil-Parlament il-familjari tal-vitmi tal-til ta' Cesare Battisti b'dinjità kbira u bilanċ eh, tkellmu dwar il-qofol ta' din il-kwistjoni u ta' din il-ġrajja. Lebda eh, tpattija iżda kunem ġustizja. hemm ġustizzja u biex dan iseħ Cesare Battisti rrid ikun hemm l-estradizzjoni tiegħu u biex bekk dan iseħ aħna nittamaw li permezz ta' din ir-riżoluzzjoni l-Parlament Ewropew jista' jagħmela ċara u tonda darba l dejjem kredibbli lil dik l-istess karba li ma jkunx hemm tpattija iżda ġustizzja titisseħ darba l dejjem. L-Unjoni Ewropea huwa proġett politiku li fejn ġo fih aħna għamilna l-valuri komuni u l-ideali komuni fl-imkien sabiex ntemmu darba l-dejjem l-ideoloġiji krudili, totalitarji u l-violenza, il-ħazen u l-violenza. U biex dan iseħ aħna nitolbu l-lum bis-saħħa kollha biex ma jkunx hemm tpattija iżda li jkun hemm darba l-dejjem il-ġustizzja. Grazie. Grazie. Fisem l-Sendi Is-Sur Susta. Signor Presidente. Sur President, kollegi, kommissarju, ħafna drabi seħ li intellettuali jew kargi għolin ta' ċertu pajizi ma, ma jifmux il-fenomenu ta' terrorizmu taljan jew ma jaċċettawx dan il-fatt. Iżda jitfaw eh, dubji fuq is-sistema legali tagħna. U Minħabba dan il-fatt u ċaħda ta' tradizjoni ta' Battisti aħna mmorru kontrija. Battisti huwa prodott ta' żmien fejn eluf ta' zaza ħafna drabi waħedhom iddeċidew li jiġġieldu bl-armi għal kontra l-politika u dan wassal għal reati kbar minħabba l-ġen tal-moħ li kellhom għall-ideali tagħhom u għalek dawn il-protagonisti ġew fruti ħafna drabi li minħabba fil-ġlidi tal-terrorizmu kompli tissaħħaħ l-aqda tal-pajis l-Italja. U għalek, jekk nisimaw il-karba tal-familjari tal vitmini nitolbu li l-ġustizja taljana tkun testaturi bħal ma urid ħafna drabi f'każijiet ta' oħrajn simili li kapaċi r-resqonnis u il-liġi. U palma għal bekkarija u koll nkunu kapaċi resqu l din il-persona qoddim il-liġi, mux kif qed jgħidu jgħidulna l-awtoritajiet Brażiljani li mhux kapaċi. L-Onorevoli Figueiredo. Grazzi President. Qed nindirizzaw kwistjoni llum li ma tantx urġenza iżda hemm ħafna suġġetti oħrajn li huma urġenti, pal pereżempju l-Kolombja, Honduras, is-sitwazzjoni traġika fil-żoni tal-Palestina okkupati mill-Iżrael u jekk irridu nitkellmu dwar il-Brażil u xi ħaġa ta' arġenza hija li nuru solidarjetà sħiħa ma' dawk kollha li ġew affettwati mill-arar u mill-maltemp li affettwaw il-provinċja tar Rio de Janeiro, de Janeiro Friburgo, Antropolis, Terzopolis, fost oħrajn fejn aktar minn 700 persuna mietu, iktar minn 3000 persuna ħallit bladar u kien hemm ħafna ħsara u tiġrif. Il-Parlament ma tkellimx fuq din it-traġedja u ma staqsix li l-Kummissjoni tesprimi ruħa u tesprimi solidarjetà lill president tal-Brażil u nofru l omlajnuna meħtieġa. Għalek, aħna nifirħa lil Dema Jusef, il-President elett fil-ħatra tagħha nibatula s-solidarjetà tagħna u d-diqa tagħna l-vittmi ta' din it-traġedja fil-Brażil. Dak li għandu xaqsam il-mozzjoni konġunta ta' rezoluzzjoni li għanna l-lum, aħna nisħu li neħtieġu nirrispettaw id-deċiżjonijiet li jisiru mill-awtoritajiet leġittimi ta' ġustizzja fil-Brażil għaliex Ċezare Battisti għadu mandbat il-ħabs għax għad sentenza pendenti u malek ma nidix namlu pressjoni minn din il-kamra. Għalek, nitlobkom ħafna. Għanna blue card. Sor President, xaqt nir-risposta l-kollega għaliex għalli ħafna fil oħrajn urġet, eccetera, eccetera. Sempliciment najt illi għad differenza ta' ħafna situazzjoniet oħrajn, illi tajjeb illi nifukaw fuqhom ma dan ukoll din hija urġenza li ta' tinvolvi mhux biss pajjiż barra imma pajjiż ieħor feħdan l-Unjoni Ewropea. Qed nagħmel referenza hawnhekk għal ċittadini illi inqatlu illi eh, anka spiċċaw persuni b'disabilità issa u dawn huma ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Tixtieq tirrispondi Sinra Figueiredo. U kien ehm, li għat u nirrepetiħ u li din mish kwestjoni urġenti. Nafu illi korpi ġudizzali fil-Brazil qed jindirizzaw dis situazzjoni u dan huwa eh, ċittadin tanjal li jinsab il-ħabs il-Brazil u qed ngħidu li dal-Parlament m'għandux joħloq pressjoni fuq il-proċess fil-Brażil. Imma għanna nistennew id-deċiżjonijiet li se jittieħdu dal-waqt. Fil-waqt illi għal dak nasa emerġenzi hemm kwistjonijiet oħrajn inklużi eh, kwistjonijiet bħal solidarjetà mal-vittmi tal-arar. U kena 700 persuna li jemmit hemmhekk. Blue card, senjor. Blue card oħra, senjor Angel. Sì, una semplice domanda. Allon... Stoqsija sempliċi, l-onorevoli Figueredo, ma taħsibx li 30 sena li għaddew ħafna snin minn meta nqatlu dan nies jekk 30 sena u mhix biżejjed jekk sabiex fl-aħħar nitolbu ġustizzja b'urġenza. Hmm. Madam Figueredo. Já uh, eh, dissemos e voltamos a repetir, Sr. Presidente, għadna u nirripetu, Sur President. Li għanna unek u għal-mod kif qed nindirizzaw dal-punt. Qed nindirizzaw dal-punt fejn meta suppost se niddiskutu l-urġenzi. Minn dak qalet il-kollega, dan seta ġi diskuss in ieħor. Imma miex kwestjoni li titlob mozzjoni ta' Rizoluzzjoni urġenti fil-waqt li solidarjetà ma' 700 vittma fil-Brażil ovvjament hija kwestjoni ta' urġenza iva l-punt ħadni ħnadu issa sur provera. Grazie, Pre Grazie President. Cesar Battisti mhuwiex xeroj romantiku kif binġiħ xaħat imma assassin u li eh, kien anka arrestat tal-hold up sun qatel per erba persuni b'daqqa frasom ukoll uża l-ġustament id dutrina Mitterrand fuq l-azil politiku u kol ġi idealizzat minn ċertu intellettuali tal xellu fi Franza. ħarab lej brazil sabiex jevita li jerġa' jitbatlu dal-Italja l-ħabs, Battisti ġi salvat minn President Lula grazzi għal deċiżjoni ħażina problemi ta' reġunijiet politiċi u mingħajr ma ħadna konsiderazzjoni d-battija tal vitmi l-familjari tagħhom. L-appell tal-Parlament tagħna li l autorit Brażiljani jizis kollegu għal-Kummissjoni ma jitlobx biss rispett ta' regoli eh, legali u ftejmit bilaterali, ma jistgħu wkoll jafferma l-prinċipju l-ebda raġuni ideoloġika ma tistax tiġġustifika til u lebda stat mandu jizguraħ li dan jikawti mill impunità ma nix ninsew li jeżisti valur etiku ta' eh, rimbors morali lil vitmi u dan bażi tal-kontrat soċjali illi kull komunità ċivili eh, iż-żom u għanda u għanda iż-żom grazzi ħafna. L-Onorevoli Akkolino. Jekjoġbo, grazzi, Sur President, Sur Komissarju, wara 30 sena il tem tal-vitmi tal-qtil ta' Battisti u l-grupp tiegħu għadhom ma tessiex il- Tbatija tal-familjari li smajna l-bira f'konferenza stampa fi Strasburgu jirrifletti dan kien il-kollega Mastella li dak iż-żmien kien Ministru tal-Ġustizzja fil-Gvern Taljan li produċa sforzi kbar b'attivitajiet istituzzjonali li bħala għanew li nikellhom li nagħtu ġustizzja l-Alkas Battisti. Illum flimkien mal-familjari tal-vittmi, iċ-ċittadini Taljani u flimkien mal-pajjiż kollu, il-Parlament Ewropew bi prova ta' għaqda sħiħa grazzi għal proposta ta' rezoluzzjoni qed nittolbu pajjiż ieħor li huwa ħabib tal-Ewropa, ħabib tal-Italja jagħmel estradizzjoni immedjata ta' battisti kriminali terrorista li anka weħel sentenzi minħabba qtil tiegħu. Irridu ġustizzja fuq kwistjoni li la tkarkar għal wis żmien issa. Grazzi. Grazzi. Issa għanna l-proċedura keġdijaj Għandi xie 20 nisem fuq il istatijaj tiegħi. Blukard għandek jgħid il-President. Are you raising a blue card that you want to ask our previous speaker? No. Blue card fuq il-kellim ta' qablek jew le? Kollegi, għal darba oħra, għanna problema għax għandi xi 20 isem. Did-darba ħanat l-opportunità jitkellmu l persuni li ma tkellmux fuq il-Pakistan. Qed nitkellmu fuq xi sitta minnkom. Jekk taċċettaw dan. L-ewwel net is-sur fidanza. Grazie. Grazie ħafna, Sur President kien delinkwent zaħir b'intelligenza ħajja ħafna. Ħaseb ukoll li ħajsir politiku, persuni li ntlaqtu mid-delitti tal-grupp tiegħu qatt ma tarbu vendetta imma ċivilment anke f'dal żmien qed jitolbu verità u ġustizzja. Mhux eh, għax din sentenza għal omru ma sabiex ikun hemm sanzjonijiet skont ir-regoli tagħna. Tkellmu fuq Cesare Bettisti fuq il-vitt vittmi kien Enrico Cavallina, dak li tkellem ma' Battisti anka fil-ħabs u din l-essenza ta' dil kustjoni kriminali komuni li sar terrorista u mbagħad sentenza għal-omru minħabba li għatel erba personi. L-ewel mar il-Messiku, mbagħad Franza, mbagħad il-Brażil u kien pratett minn netwerk internazzjonali daqsi kif kienx il-revoluzjonari repantiku mhux għattil sempliċi għal daqsan l-istituzzjoni ta' Battisti fl-Italja mhijiex għattieħor ta' persekuzzjoni politika krif xi intellettwali eh, terba solti qed jipprova jgħidilna imma wkoll eh, fatt stat membru fundatur tal-Unjoni Ewropea jixtieq jara li issir ġustizzja. Sir Tannock, point of order. Xtaqt, nistaqsi mistoqsija fuq il-proċedura. Din hija kwistjoni differenti u sissa kien dibattitu bejn min jitkellem bejn Italjani, ma forsi opinjonijiet oħrajn, pajjiżi oħrajn, membri minn pajjiżi oħrajn jistgħu kollhom opinjoni differenti min jaf. Iva nifmek illi Dan u dibattitu differenti imma allokajna ħin ta' zewġ minuti oħra. Nista' nagħti kelma zewġ żewġ persuni oħra. Kew kont flok ix kont tagħmel. Nixtieq nagħti opportunità lil kulħadd, il kull min ma tkellimx fuq il-diskussjoni ta' qabel nagħti ċans il-kull rappreżentant ta' kull grupp politiku U naf illi kienu ħafna kollegi Italjani li tkellmu żammejt dan f'moħħi. U issa forsi nagħti kelma lil membri li mhumiex Taljani, l-Onorevoli Korola. Sija, arvoisa puhemies, ymmärrän jossain Jossa jo. Grazzi ħafna President. Jiena nifhem perfettament il-frustrazzjoni ta' ċertu kollegi meta jitkellmu dwar l-urġenza ta' dan it-test. Meta President Lula il-deċida li ma jammilx distraduzzjoni fuq Battisti Berlusconi ġab lura l-ambasċatur mill-Brazil sabiex jiżgura illi ikun hemm estradizzjoni. Jiena konvinta illi il-dibattitu huwa parti minn il-ġlieda sabiex jittieħed lura fl-Italja. Hemm ġustizzja ilha tkarkara 30 sena u li kieku għalli tal-li kien ikollu sentenza l-omru. Drittijiet tal-bniedem u stata dritt għandhom ikunu rispettati dan il-persuna miex refuġat politiku għal dan stant mandiġ ta' protezzjoni, non li kretu. Mikrofon. Mikrofon ekki għagħbuk. Konsider ka respektara independenza i ġustizja e norma fundamentali. Jina nemmen il l-indipendenza tal-ġustizja u għal-prinċipju fundamentali kemm tal-Unjoni Ewropea u l-Brazil. Dan għandu jirba' fuq kolinkwa motivazzjoni oħra. Relazzjoniet bej iż-żewġ naħat se jissaħħu grazzi minn kooperazzjoni legali sabiex Cesare Battisti li jintbat omru l-ħabs mħabba erba eh, omicidi fl-axħar mill-axħar eh, jiskonta sentenza tijaw. Per Italja u Brazil hemm trattat ta' tradizzjoni bilaterali u għanna ninħedġu l-naħa Brazilijana sabiex timxi ma' darftejim. Billi dan il-kas huwa politiku għanna bżon dialogu mal-kap tal-gvern brazilian. Oui, tout d'abord, mes chers collègues, je suis... l net. eżis kollegi, jena kem xejn sorpriza minn numru ta' membri tal-Parlament Ewropew għawnek fil-Kamra l-ħamis wara nofsinar. Jien dejjem għaw ħamis wara nofsinar. U waħda għanna tendenza tal-massa fuq kwestjoni ta' drittijiet tal bnidem Nifirħilkom.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 intom taljani, jena franċiza, faċli tara il-maġġoranza tal-membri f'din il-kamra huma taljani. Mux tas-soltu dejna ħamis wara nofsinhar, jiena dejjem hawnhekk il-ħamis f nofsinhar, kull ħamis wara nofsinhar inkun hawnhekk. Ah, Quiet colleague. Jista' forsi kolli kwit fl-awla tajt il-kelli. Je ne supporte pas d'être interrompu. Monsieur le Président... Is-soltu jien ma ninterrompix in-nies u ma nieħux gost niġi interrotta. Nista' nitkellem sur President. Nista' nara wkoll li membri Taljani tal-Parlament Ewropew is-soltu jkunu l-ewwel li jittolbu rispett lejn demokrazija u għal daqstant m'għandhom ukoll jgħidulna ma nindaħlux f'affarijiet Taljani aqraw il-rekord sa' dibattitu fil-Kamra. Il-kwestjoni għawnek, i miex jekk ux Ċezare Battisti u xħati għaw li naf li il-żmien 70 il-żmien taċċam kienu diffiċli għall-Italja. Imma naf ukoll illi mhux kull min wettaq reati dak iż-żmien tressaq qudiem il-ġustizzja. Tistaw tħalluni nitkellem tajt il-kellima? Taħseb li isek ijat f'Parlament Nazzjonali, dan mhux aġir ta' Parlament Ewropew. Sur President, nista? Spiċċa l-isqarija tiegħek għax biss il-ħin. Għattaqbess il-ħin jgħid il-President. Je pense que le jeudi après-midi, nous n'avons pas à nous intégrer dans les relations. Jena naħseb li l-ħamis war nofsinhar m'għandniex ninvolvu ruħna F-relazzjoniet bilaterali bej l-Italja u l-Brażil, id-dritt tal-ġustizzja għandu jiġi rispettat imma inħalluha fidej l-Qorti Suprema fil-Brażil u forsi anka jieħdu deċiżjoni. L-Qorti Suprema fil-Brażil ingħatat eh, l-inkarigu tibdi il-kwestjoni u għadha b b'sentenza. Yes, there are disruption, but you speak already for three minutes. Tkellim ġa tliet minuti, għajt il-President, vera kont interrotta. is signor Angelilli. Laqas biss ħallitni nispiċċa l-frażi, kienu jinterrompuni. Veru kien hemm l-interruzzjoni, però pattejna l-interruzzjoni. L-Onorevoli Angeli li tixtieq tirrispondi? Madam Vergat, are you willing to... Uh, Signora Vergat, trid tirrispondi għall-mistoqsija? Jina nirrispetta l-kollegi u lesta nirrispondi il-mistoqsija. Uh, U nishtiq li konu tolleranti mi jukol. Signor Angelilli. Jekk intu nirverġa t-rispetta tal-kollegi, mandekx mandekx eh, eh, tajt il-kollegi italjani ma għomx kwistjonijiet ta' dritti tal-bnidem. Jini li għawal 16 sena, tista anka tivverifika l-attività parlamentari tiegħi u ma nista' noqgħod nieħu lezzjonijiet fuq drittijiet umani minn għandek. Madam Angelilli, that, that was a statement. Blue card means that you have to... Uh, Signor Angelilli, forsi um, għandet kun kontaf li Blue Card fisser li tistaqsi mistoqsija. Mie kollegi. Fisser il-kollegi tijaj, xtaqt najlek jek inti tistħix jew le, illi kwistjoni li tolqot erba persuni, taf x'kienu jagħmlu daw l-erba persuni, kienu persuni umli. Waħda kienet uh, security guard liħor kien tal-laħam liħor kellu ħanut u liħor kien ukoll inkarikat mis sigur tal bira tfal ta' dawn il-persuni illi kellhom bej l-10 u 15-il sena għallunna illi kull jum ta' ħajjithom jiftakru l ġenitur tagħhom illi spiċċaw marqa fadira dem. Għandek tuqqa tammel polemika minn daw l-affarijiet, il-mistoqsija ċara, jgħet il-President, Signora Verga. Monsieur le Président, je... Iva, Sur President. Naħseb li din ma kienx mistoqsija ma' kritika personali lejna ma nistrix Signora. għaliex qatt illi iż-żmien ta' ċomp kienu perjodu diffiċli għall-Italja. Naf li dan kien mument diffiċli fl-istorja Taljana, naf kemm kien hemm vittmi fl-Italja naf kif kem eh, eh, kien hemm interess dan iż-żmien miniex nikkritika l vittmi m'iniex nitfa' dubju fuqhom, però qed eh, nitfa' dubju fuq il-fatt li membri Taljani użaw din is-sessjoni ta' 5 nofsinhar riservata drittijiet tal-bniedem. Din hija kwistjoni bilaterali bejn l-Italja u l-Brażil. U l-Kummissarju Eh, se jirrispondi kif suppost, mux kwestjoni fej l-Unjoni Ewropea tinterferi fuq affarijiet bejli tal Brazil. Brażil. Dan mhux ir-rwol ta' tal-Parlament, din is-sessjoni hija dedikata drittijiet tal-bniedem. Arguments we had Minix ħanaċċetta aktar karti blu, kan argumenti kien hemm min reġa' kontra-argument ma jistax ikun ibqgħu sejrinek ħanaddu għal kellim li jmiss. Sur Mawr kjoġbu point of order mela. hija regolament hija point of order fuq regolament skont l-aġenda biex naraw l-ordni tal agenda x'nixtieq infakkar li dan il-punt skont l-aġenda fuq deċiżjoni tal-konferenza tal-presidenti mbaġġi ratifikata minn vot fil-plenarja ġiet propju nhar it-tnejn li għadda. Mhix kwistjoni ta' rieda mill-deputati Taljani waqqat uffiċjali li rid l-ewwel il-konferenza tal-presidenti u mbagħad mill-Parlament kollu kemm hu.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 Sur Rossi, kieġbuk l-ħar kelmi. Presidente. Grazie, President. U indispensabli li l-Unjoni Ewropea tkun assist ta' drittijiet ta' mektuba fit trattat Rajna ħafna drabi l-relazzjoni bejn l-Italja u Brazil u aħna nitolbu l-estradazzjoni. L-Qorti tal-Brazil eh, aċċettat li jkun hemm l-estradizzjoni li ta' Cesare Battisti li tweħel ġi kundannat 27 darba u ġi kundannat in absenzja l-erba' til u dan dejjem il-sistema ġudizzjarja taljana u inkredibilment ħafna drabi smajna darba wara l-oħra l brażil rifjutat li tagħmel estradizzjoni ta' Cesare Battisti. Minn tmerrija sħiħa ta' pajjiżna l-Italja ħafna Brażiljani ta' xelluk provaw ifittxu l-Battisti u xamlu għadu jiffestaġġaw miegħu u għalhekk l-Unjoni Ewropea li għandha relazzjonijiet kommerċali tajbin ħafna mal-Brażil trid li jkun hemm rispett tal-legalità u tad-drittijiet li għandhom il-familjari tal-vittmi u tressaqhom lejn tressa il-ħatja lejn il-ġustizzja. U smajna anke d-deċiżjoni tal orta ta' Drittijiet ta' Strasburgu li ħafna drabi anzi dejjem ftemu u kienu eh, f'sintonija sħiħa ma' deċiżjonijiet tal-Italja. Grazzi ħafna sanaddu għal komissjoni nismu l-opinjoni tal komissjoni kieġba Kommissarju. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli. il komissjoni taf x'kienet id-deċiżjoni tal-ex President tal-Brażil li jirrifjuta l-estradizzjoni ta' ċittadin Taljan illi kien ikkundannat għal ħajtu kollha il-ħabs. Aħna ħadna nota minn ħatana dwar l-opinjonijiet tagħkom dwar dan il-każ partikolari u naqblu magħkom illi nixtiequ nagħtu kondoljanzi lill-raba tal-vittmi, però aħna minnaħat tal-Unjoni Ewropea ma konkludajniex ftejn ta' estradizzjoni mal-Brażil u anka li kieku konna għamilna dan aħna xorta waħda m'għandniex dritt illi nagħmlu intervent f'dawn il-każijiet barranin ta' estradizzjoni. Il-każijiet bejn l-Stati membri u l-Istati membri u pajjiżi terzi huma kompetenza tal-ġudizzjarja. Ir-relazzjoni tal-Italja mal-Brażil dwar kooperazzjoni kriminali hija l-mexxija minn trattat tal-istituzzjoni illi kienet konklusa fl-1989. L-awtoritajiet Brażiljani użaw is-seta ta' diskrezzjoni tagħhom sabiex jirrifjutu l-istituzzjoni tas Sur Battisti. Jiena nixtieq insit hawnhekk sabiex ngħid b'mod ċar illi fil-każ ta' estradizzjoni jiena m'għandix dubju illi il-sistema ta' ġustizzja taljana tipprova tagħmel dak kollu li tista' skont il-liġijiet tal-Istati Membri. Grazzi ħafna, Aziz Kommissarju. Nixtieq nagħlaq id-dibattitu fuq l-istraduzzjoni tas surċez tal-battisti għandi sitt mozzjoni ta' risoluzzjonijiet votaw fuq dan is-suġġett malli intemmu